nu parti tal-lan tal-gvern Ingliż speċjalment fid-dawl tal-austerità attwali. Grazzi ħafna. Filin tanka. Grazzi ħafna. L-sur Tanok. Mela, nifqu fuq dan il-rapport kifat qabel fuq l ispjegazzjonijiet tar-rapport tal-votazzjonijiet tal-rapporti oħra hemm bżonn eh, nagħmluhom iktar tard jew xi zmini ieħor firri għada forsi għax hemm bżonn illi issa illestu l-Kamra għad-dibattitu li jmiss fit-tlieta. Naġġornaw, grazzi.